Eżis, nishtiq li nibdġa nibda s-sessjon, nishtiq nitlobkom jekk għandkom x-kommenti fuq l-agenda, jekk le nasab nistaw naġġettaw l-agenda sal-punt li jmiss fuq l-agenda u għad-dikjerazzjoni tal-Viċi President tal-Kommissjoni dwar l-operazzjoni militari Izraeljana kontra il-flotta monetarja u l-imblok ta' Gaza. Nies Arjem il-Viċ President tal-Kummissjoni kif ittilkom ir-rappreżentant Oli tal-Unjoni għall affarijiet barranin politika tas sigurtà. Kjoġbok, Viċ President. Sur President, membri onorevoli, dan huwa dibattitu ferm importanti fuq il-Gaza, aħna iddiskutejna l-avvenimenti traġiċi u l-konsegwenzi matul dan il- il-Konsil u l-ħna konna f'konsultazzjonijiet qawwija mal- mal-parlament aħna nafu wkoll li kien hemm bosta riżoluzzjonijiet li tresqu nixtieq issa li nitkellem dwar x'ġara eżattament f'Gaza u aħna nixtiequ wedna immediatament li dak li ġara ma kienx aċċettabbli. Kien hemm disa persuni li sfaw maqtula fil-par internazzjonali u bdiet inkjesta inkjesta illi koll parteċipaw ukoll bosta parteċipanti kienu voluti wkoll nies mill-Iżrael u mit-Turkija. Hemm ukoll żewġ membri għolja ħafna li huma voluti fl-inkjesta dan huwa pass il qoddim per l-Unjoni Ewropea ħadd tkompli segwi x-xogħol li ħajsir f'din l-inkjesta qabel ma naslu għal konklużjonijiet. dan l-avveniment traġiku u l-fatt li disa minn nies tilfu ħajjiet ħajjithom kienet xi ħaġa traġika, però rridu niftakru għalfejn kien hemm din il-flotta ta' nies li rridu jmorru jgħinu lil Gaza. Meżis membri onorevoli, jiena rajtu dan bajnejja tliet ilu l-ewwel politiku li tħalt min-naħa tal-Iżrael għal sena għal iktar minn sena dak li rajt kien verament ħasadni nista' ngħid minħabba illi l israel dejjem jiftaħar fuq eh, eh, universitajiet ta' kwalità tajba ħafna u sistema edukattiva tajba ħafna, però ħafna tfal huma miċħuda mid-dritt bażiku tal-edukazzjoni. Jina naħseb illi hija sitwazzjoni stramba ħafna fejn Inwieħed jista' idaħħal il-butir pereżempju però l-ħanfrisk u ċ-ċokolata ma tistax tidħol f'din il-parti. L-imblok mhuwiex effettiv kompletament, ħafna affarijiet xorta waħda tikunu eh, imdaħla fil-reġun kontrabandu u l-flus tmorru fil-but ta' dawk li mandomx bżonnum. Hemm aġenda differenti ħafna huma tieħduha bħala opportunità ħalli tensjoni tiżdied. Apparti minn hekk il-fatt li hemm ħafna dbażija fil-Gaza l izrael mhux qed ikun post iktar sigur, l-affarijiet ma jistgħux jibqgħu sejrin hekk. naraw kif aħna nistgħu ngħinu l nies ta' Gaza fil-ħajja tagħhom ta' kuljum rridu naraw kif aħna nistgħu nisguraw li n-nies tal-Iżrael jistgħu jgħixu moħħom mistrieħu fis-sigurtà dawn il-mistoqsijiet iridu nwiġbuhom. Nhar it-tnejn il-Ministri tal- konsil iddeċidew illi aħna rridu nużaw din l-opportunità ta' dan l-avveniment sabiex nużawha bħala mod ta' kif aħna nistgħu niġġieldu għal iktar paċi f'dan ir-reġun. Aħna rridu naraw illi kemm għall iżrael kif ukoll ehm, għall-awtorità palestinjana jkun hemm iktar paċi, jkun hemm iktar dialogu. Iċ-ċirkustanzi u s-sitwazzjoni issa nbidlet però l-ewwel net aħna rridu niftħu u neħu dan l-imblok ħalli bekk il-ċittadini u l-nies li ħajqet imorru sabiex jgħinu lil l-poplu irrit irrit ikollhom aċċess dawn anka id-drittijiet li kienu stipulati fil-ftehim illi kien tlaħaq bejn l-Awtorità Palestinjana u l-Iżrael fis-sena 2005 dawn id-drittijiet iridu jkunu mħadna u rispettati. Aparti minn hekk irid jkun hemm lista qasira ta' prodotti li huma projbiti fejn l-Iżrael huwa mħassab minħabba s-sigurtà ta' dawn il-prodotti jiena nittama li aħna ħankunu nistgħu nimxu fid-direzzjoni tajba għabbażi ta' diskussjonijiet li jiena kelli. Apparti minn hekk aħna lesti illi nappoġġaw ukoll punti oħra ta' kontroll għall introduzzjoni ta' ċertu prodotti U aħna din naħdmu ħafna fuq dan is-suġġett aħna ħloqna task force ukoll sabiex nlaqgħu rappreżentanti ta' eh, l-esperti me' żewġ naħat ħalli naraw kif aħna nistgħu nikkontribwixxu bl-aħjar mod għal soluzzjoni li hija tajba u effettiva għal tħassib tal-Gaza kif ukoll għall iżrael Jena naħseb ukoll il-fatt li aħna neħu dan l-imblok suppost għandu iwassal għal iktar paċi. Irridu naħdmu iktar fuq il-fatt li rridu naqdu il-Gaza mal-bqija tal-territorju palestinjan Fl-ħarnet, Sur President, jena nishtiqnejt li ħaġa pozittiva li aħna rnexxilna inkomplu naħdmu fuq dawn id-diskussjoni ta' bejn l-Izrael u l-Awtorità Palestinjana. l kwartet trid jaħdem iktar għal dawn il-partijiet li qed jaħdmu sabiex aħna inkomplu naħdmu għal paċi f'dan ir-reġun u jiena naf li din il-Kamra ħatinaqat miegħu tappoġġani f'din l-ambizzjoni. Ningrazzjakom. Grazzi ħafna Sinjura Ashton fissem il-partiti politiċi Ngħaddu għall-ewwel kellim is-Sur Kazulitis għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Sur President. Jiena naħseb li l-inkjesta għandha tkun imparzjali u kredibbli u din għandha tkun immexxija bis-supervizjoni tal-awtoritajiet internazzjonali. L-ewwel pass fid-direzzjoni tajba kien deċiż mill-awtoritajiet Iżraeliti, però hemm bżonn ta' ħafna iktar affarijiet u mezzi u sinjali sabiex aħna jkun iktar fiduċja. Il-President Obama qal illi l-sitwazzjoni tistax tibqa' sejra hekk. Il-Ħamas qiegħed jibbenefika minn dan l-imblokk u qiegħed jibbenefika mill-kontrabbandu ta' prodotti li qed jitlu fil-Gaza u li mbagħad qed ikunu mqasma biss lil dawk il-Palestinjani li appoġġaw il-Ħamas. Hemm popolazzjoni sieħa li qiegħda tbati u nafu illi hemm nies li għadhom eh, qed jinżammu fil-detenzjoni. Jiena naħseb li aħna rridu nappoġġaw lil dawk l-atturi internazzjonali fil-ħidma tagħhom tal-ftuħ tal-, -ftuħ, tal passaġġi għal dan ir-reġun u hemm bżonn illi aħna niftehmu fuq mekkaniżmu effettiv ħalli aħna nkunu nistgħu nejnu rikostruzzjoni ta' din iż-żona. Fl-istess ħin l-isforzi kollha rikostruzzjoni u rikonċiljazzjoni tal-partiti differenti fil-politika palestinjana għandhom ikunu intensifikati u l-autorità palestinjani għandha jerġa' jkollha l-kontroll fidija tal- ta' Gaza. Fl-istess ħin aħna rridu wkoll nippruvaw nilħu l-istennijiet tal israel Grazzi ħafna issa ngħaddu għall-kellim għall-kellima Sinjora De Kaiser f'isem Soċjalisti Demokratiċi. Sur President, jiena qed nindirizza illum lil dawk illi kienu preżenti fuq il-flotta ta' għajnuna umanitarja illi għadin maħna l-lum. Aħna dizapottajnikom. Sa flasġija tal-ġurnata meta sar l-attak intom kontu għed tippruvaw tagħmlu kuntatt magħna u tamajtu illi aħna ħan id-defendukom, però sfortunatament iddizappuntajnikom u intom kontu weħidkom weħidkom sabiex tħabtu wiċkom ma' soldati armati li kienu lesti li sparaw fuqkom. Issa, għanna bżon ġustizzja fuq baż internazzjonali minħabba li intom ma tafdawx li l-autoritajiet Izraeliti minħabba li l-Izraeliti qatlu il-ħbib tagħkom u erdu il-filming il intom ħattu ta' dan l-attak konfiskaw computers, kameras sabiex huma joħolqu l-verżjoni tagħhom ta' dan l-attakk tlettim wara. L-Iżrael trattawkom bħala terroristi, zammewkom u anka sawtukom. U intom ma stajtux tifmu għalfejn kienet jiġri dak li ġara. Intom tixtiequ illi dawn in-nies jitresqu qudiem il-ġustizzja kif jixraq u intom tixtiequ illi il-Gaza tinħeles u għalek ftit minnkom kelkom tmutu għal din il-kawza. Jina nishtiq li wetkom illi aħna maħniex nerġgħu niddabża appuntawkom fil-ġejjini. Sinjura Ashton, tweġibx lili weġeb lilhom huma qed iħarsu lejna għadin jistennew minn għandna. Uma ma jistgħux jemnu kif jista' jkun illi hemm nies illi jridu jħarsu bil-ħajja tagħhom fil-ġlida għad-drittijiet umanitarji. Għada l-Parlament ħajkompli appella għal-ġustizzja mijiet ta' nies illi baqgħu ħajin wara din il-flotta żgur li ħajibqgħu dal-attak fuq il-flotta żgur ħajibqgħu jifakruna ta' dawn l-avvenimenti. Is-Sur Rinaldi niftakru fil-vitmi tal-paċifisti iżda anki fil-Izrael, speċjalment illum meta l-komunità internazzjonali qiegħda tħares bi kritiċità f'dan ir-rigward. U għalhekk l-lum fl-istat ta' Izrael rridu nisimgħu x'għandhom xi jgħidu u d-dialogu għalhekk m'għandux jiġi mitmum. Għaliex jekk nista' nista' namel tajjeb għal dan din l-ansja ta' nuqqas ta' sigurtà kemm tal-gvern Izraeljan kif ukoll tal-opinjoni pubblika li dan il-pajjiż qed iħossu mhux sigur u mhux mifhum. Iżda aħna rridu sigurtà anke tal-Iżrael. Rridu l ġejt tagħhom iżda anke l-ġejt morali tagħhom u għalhekk il-xewqa tagħna hija li nisimgħu x'għandhom xi jgħidulna l-Iżrael biex ikun hemm il-paċi u biex id-dmir eh, dan tagħna ikun miżmun min-naħa tal-politika tal-Iżrael. Dan mhux episodju iżolat, dan jidher li qed ikompli jorbot ma' każijiet oħrajn u għalhekk il-flottilla qiegħda tkompli tmur lejn naħa tal-Levant tal-Ġerusalem f'każijiet oħra. Nafu l-imblok ta' Gaza tas sena li għaddiet u anki t-teddit tal-parlamentari eh, minoritarji ta' l-Izrael. Nafu li hemm ħafna xempji kontra l-Palestinjani, ħafna drabi jiġu trattati ħażin u dan ikompli jsaħħaħ l-estremizmu ta' kull parti, anke dawk tal-Izrael, u forsi jkompli xekkel il-prospettiva ta' paċi bbażata fuq żewġ stati għal żewġ popli. Dan kompli juri l-politika b'nuqqas ta' etika anke fil-rigward it-tradizzjoni ebrajka li aħna lkoll se jisna fuqhom. Iżda r-responsabilità traġedja ta' din il-flottilla hija anke tal-komunità internazzjonali għal dan il-kwartett li għal ħafna drabi tolleraw blaqis ħafna Ehm, movimenti politiċi estremi, għalhekk aħna napprovaw paragrafi ċari biex ikun hemm tibdil fil-politika Ewropea issa li għandna strumenti ġodda istituzzjonali u anki quddiem dawn il-vitmi aħna nix aktar skużi biex ma nsemmawx leħenom u nixtieq insemma leħen Emi vizel meta kiteb li l-baħar ma jistax ikun meqjus bħala xi ħaġa diżuman iżda il-politika tagħna titkun nieqsa minn dan il-ħażen kollu.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 Naħseb li kulħadd jaqbel li l-politika Iżraeljana kif inhi u uh, kif uh, qed issir jew qed is-sokta fuq kif kienet qiegħda uh, sira l tasni qed wasal dan il-pajjiż jidħol fofra li qed tkun diffiċli sabiex u joħroġ minnha. Kif nistgħu din il-politika nbidluha? Intom stess għattu li hemm bżonn inkomplu naħdmu fuq rikonċiljazzjoni biex ikun qbil bejn il-forzi palestinjani. Inti għat il-frazzjonijiet imma jina nifprefer nsejħilhom il-forzi. l autorita fi Gaza jew toġobna jew la jina li ma toġobnix imma hija autorita palestinjana hija il ħamas Stajna nimmaġinaw li jkun hemm xi ħaġa oħra fil-politika ir-realtà ma tippermettilniex li nqogħdu noħolmu għal rures idu nsibu l-mezzi sabiex dan l-imblok innaħu u anke l-imblok mentali li għaw eh, fostna fost l-Izraeljan u forsi wkoll fost il-Palestinjani. Allura jiena nipproponi ħaġa. Intom għattu li rridu niftħu l-imblok. Mhux biss Rafa, rridu niftħu il-punti ta' tħul kollha l-Unjoni Ewropea għandha u tista' u titlob illi tikkontrolla dawn il-punti ta' tħul ma' min, pereżempju, mal armata Torka, pereżempju, l-Armata Torka Nista' nara din il-ħaġa, ma hija ħaġa ironija di li jkun hemm soldati Ġermaniżi u soldati torok li jikkontrollaw eh, il-punti ta' tħul flimkien sabiex il-bini, il-materjal tal-bini u li kell jidħol imma l-armi ma jidħlux. Mena eja ħan naraw kif nistaw niftħu l-imblok. Irridu li konna lodda fidina biex niftħu dan l-imblok. Jina naħseb li ħafna wkoll fil-Ġermanja din isaqsu u għandhom kuxjenza u li qed nigizhom il-kuxjenza minħabba l-Izrael. Il-kuxjenza li toqgħod niggisna miex politika tajba, jekk aħna nixtiequ illi nkunu favur l-Izrael, wieħed irid jgħid lill-Izrael illi dak illi ġara huma mhuwiex aċċettabbli fil-fatt imur li lin minn dak li aħna nistgħu naċċettaw. Aħna rridu nikkritikaw lill-awtoritajiet Iżraeliti. Aħna nistgħux inkunu biss ħbieb omja u uh, rridu wkoll ngħidu lill-Iżrael lil dak li għamlu l-awtoritajiet Iżraeliti u raġunijiet għalfejn imorru kontra raġunijiet għalfejn twaqqaf l-Iżrael bħala stat u din il-politika edha tinqeret minħabba differimenti bħal dawn u aħna bħala Ewropej ma rridux noqogħdu nibżaw li nkritikaw l-Izraeliti u laqas l-autoritajiet palestinjani. Ma nistawx noqogħdu nibżgħu milli eh, u ma ngħidux li aħna rridu iktar stabilità f'dan ir-reġun, aħna nistgħu nilqu iktar stabilità f'dan ir-reġun jekk aħna bħala Ewropej nkunu lesti li verament impoġġu ruħna bejnietom u li nkunu forza illi nistgħu nitrasmettu informazzjoni, forza illi taqadhom, mhux li tifridhom. Jekk ma nagħmlux hekk żgur li mhux ħajkun hemm iktar stabilta u ordni f'dan ir-raġun. Għal din raġuni jiena nixtieq nitlobkom mhux biss sabiex tappellaw u tpaċbċu, iżda sabiex tieħdu azzjoni li aħna bħala Ewropej u t-Turkija li hija pajjiż importanti ħafna huwa pajjiż importanti ħafna f'dan ir-reġun irridu nieħdu azzjonijiet eh, stretti ħallibek dan l-imblok ikun jista' jispiċċa darba l dejjem ningrazzjakom. Grazzi ħafna. Issa s-sur Vanda l-enan minuta kieġbok. Grazzi ħafna fil-31 ta' Mejju kien hemm disa persuni li tilfu ħajjithom fl-attakk tal-awtoritajiet Iżraeliti fil-Baħar tal-Marmara. Dan kien attakk fuq din il-flotta ta' għajnuna umanitarja u din id-dikrazzjoni li nħarġet jiena naħseb li kienet pjuttost eh, speċjali din kienet sempliċement flotta tajnuna monetarja l-ura. il-mistoqsija hija għalfejn l-autoritajiet Izraeliti waqfu lil din il-flotta. U ma kellhom xejn iktar minn kodba u affarijiet li ma jistgħu jagħmlu dannu lil ħadd. Inkjesta lura hija bżonn tagħha b'mod urġenti u l-Iżraeliti għandha tipparteċipa u tkun kooperattivi, għandha tikkopera wkoll f'din l-inkjesta hemm ukoll kien hemm ukoll eh, wieħed li kien eh, kellu l-Premju Nobel li kien fuq waħda minn dawn il-flotot u eh, aħna naħsbu li hemm bżonn tal-lista tal-prodotti tal-affarijiet ma jistgħux jidħlu fil-gase. Issa ngħaddu għal Sur Trianti Filidis. Grazzi ħafna Sur President fil-fmejju aħna kanna din dan l-attak fuq il-flotta tal-għajnuna umanitarja illi kienet eh, destinata għall ajnuna tal-nies tal-Gaza. U jiena naħseb li miex l-ewwel darba fil-fatt li l-armata Izraelita qiegħda tagħmel dan il-ksur kontra drittijiet tal-bniedem. Għat tliet sħaħ dawn in-nies inżammu u uh, u koll naqatlu war 1400 persuna naħew kisru l-istruttura u koll ħallew irmid biss warajom. L-Izraeliti mumiex responsabli għal dawn l-attakki li qed isiru ħafna ta' spiss. Aħna rridu nsibu soluzzjoni għal problema illi illa għaddeja 60 sena sħaħ. Irridu naraw li kunem miktar paċi kemm fl-Izrael kif ukoll fil-Awtorità Palestinjana. L-Izrael kella xi darba tkun ikkondannata minħabba dan il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Eżis kollegi, aħna għada rridu nivvutaw fuq id-deċiżjoni li għandha tinħareġ kondanna fuq dak li sar dawk l-avvenimenti li saru l-attak fuq il-flotta ta' jnuna humanitarji jiena naħseb illi aħna fu fuq bażi individwali kif ukoll bħala grupp flimkien aħna rridu naħdmu sabiex dawn id-drittijiet tal-bniedem ikunu rispettati iżda sabiex ukoll dan l-imblok jispicċa darba l dejjem u ħalli nirġa' jkun hemm il-paċi f'dan ir-reġun. U li jintem dan il-konflitt li l-għaddej għal 20 ta' snin twal ħafna. Issa għaddu Sur Belder. Grazzi ħafna Sur President, il-Gvern Tork u l-Organizzazzjoni Torka tal-lajnuna umanitarja u ta' drittijiet tal-bnidem l-IHH tkellmet ukoll fuq l-attakk u kundannat l-attakk tal- tal-autoritajiet Izraeliti fuq il-flotta umanitarja. Għalfejn l-Unjoni Ewropea mhix qed timxi fuq l-eżempju tat Turkija għal din il-provokazzjoni illi saret f'Mejju. Jiena naħseb illi l-IHH issa timexxu din l-organizzazzjoni non governattiva edha tiħu pożizzjoni però irridu noqogħdu attenti għax jisom qegħdin ħabru li jkun hemm dan il- qed jiddeskrivu dan bħala martri, jridu noqogħdu attenti anka l-gvern ta' Erdogan ħalli naraw illi huma wkoll irresqu l-nies illi kienu responsabbli f'din ehm, u f'dan l-attak ukoll quddiem il-ġustizzja. Jiena nixtieq ukoll l-inkompli nappella sabiex jinħeles jaċajid. Grazzi ħafna. Signora Dos, Sur President Baronessa Ashton, Jiena kontenta bl-istqarrija tiegħek niftakar l-ewwel istqarrija tiegħek fuq Iżrael u Gaza. U jiena naraf li l-istqarrija tiegħek illum kienet aktar meqjusa u forsi mhux siħa kif qalu l-kollegi tiegħi għal dawk fostna illi għexu taħt it-teddida terroristika jiena nifhem dak li għaddejjin minnu iċ-ċittadini Iżraeljani Izrael kien qed jipprovi proteġi lilu nnifsu minn rockets imdaħla illegalment u din it-tattika sa ċertu punt irnexxiet għax naqset l-attakki fuq iċ-ċittadini Izraeljani. Jiena naħseb li din il-Kamra għandha tiddefendi id-dritt ta' kull stat li ħares l-ċittadini minn attakki bħal dawn. Għan-nies ordinarji li jgħixu f'Gaza Din hija ħaġa li għalet diffikultajiet u bla dubju ħajkun ħafna membri biex ifaħru din il flottilla tal-paċi imma kienem nis illi kellhom intenzjonijiet illi ma kienux daqstant nobli, kellhom intenzjonijiet differenti. U forsi dan kien sforz biex ikun hemm konfrontazzjoni, biex ikun hemm propaganda. Xorti ħażina dan ġara u intilfu ħajjiet għaġli eh, biex dan jintuża biex l-agenda kontra Izrael nqoddu eh, nipritkaw fuq hawnhekk din il-Kamra, però da ħatenna u miexħatenna ħatenna għal paċi. Galat xalit għadu fil-ħabs mingħajr kwalunkwa għajnuna umanitarja wara 1452 jum emmek. Grazzi ħafna is-sur Sara franka minuta u nofs. <clears throat> Grazzi ħafna sur President. Hawnhekk għandna ħafna eh, kontradizzjonijiet eh, il-flottilla l iskopijiet umanitarji u affarijiet oħra mal-Parlament għandu jikkundanna il-vjolanza u eh, jikkundanna t telf ta' tal-bnedmin, għax jiridu niftakru li kien hemm kawża dawn il-konsekwenzi kollha kien hemm kifat nislet il tilfu ħajjithom kien hemm il-fatt illi l-proċess tal-paċi huwa mwaħħal hemm il-pajjiżi Ewropej u Izrael issa li qed suppost jiddiskutu flimkien imma xejn qed isir. Hemm il-perspettiva nukleari li ġejja mill-Iran. Allura f'dan il-kuntest ir-relazzjonijiet ma' Turkija huma importanti. Sinjura Ashton għaltinna xi ħaġa illi jiena naqbel fuqha. Irridu nagħtu t-tama u d li lill poplu Palestinjan tkun ħaġa li tkun tajba slim fir-reġjun, tkun tajba għall iżrael tkun ħaġa tajba wkoll għall-moderati kollha kemm huma u għal dak kollha li qed jagħtu fil-kawża Palestinjana. Ovvjament, it-neħija tal-imblok ikun patt importanti kieku. Pass iva ċkejken imma pass importanti biex ikun hemm rikonoxximent ta' stat Palestinjan viabli. Huwa importanti li insolvu l kwistjoni ta' Ġerusalem tal-Vant biex ikun hemm rikonoxximent tal-Istat ta' Iżrael. Sur President daqt nagħlaq. Għandna żewġ kwistjonijiet hawnhekk. Bżonn li jkun hemm rieda politika u hemm bżonn li jkun hemm għajnuna internazzjonali. Allura Sinjur Rappreżentant Olja, jien ma naħsibx li hemm biżejjed rieda politika bħalissa. U Kirjux Derosha ġejna lebto. Grazzi ħafna, Sur Deros tal-Minut. Thank you very much. Grazzi ħafna, Sur President. Rezoluzzjoni tagħna hija ċara fil-kundanna li ehm, qed tagħmel għall-azzjoni illegali ta' Izrael li waslet għal disa ministri tilfu ħajjithom u 38 li ndarbu. Qed nitolbu li jkun hemm inkjesta imma dak li sar sissa minn Izrael mhux aċċettabbli qed nitolbu li jintemm l-assedju fuq Gaza Wieħed minn l-aktar elementi importanti u paragrafu 10 tal rezoluzzjoni li qed il-politika tal-Unjoni Ewropea lejn il-vant nofsani għandha tingħata l-oħra. Dan għandu jinkludi il-sanzjonijiet, l-odda diplomatika ta' sanzjonijiet u li Izrael jimxi mar regoli eh, tal-Istati Demokratiċi kemm meta jitratta l-pajjiżi ħbib tiegħu u l-pajjiżi en edewwa tiegħu. hemm bżonn li jkun hemm skeda biex ikun hemm ħarsien mal-liġi internazzjonali il-kwartet irrid idaħħal il-ħamas mitrufijiet tal-xena politika għax irrid ikun hemm l-impenn tagħhom fil-proċess fil kollu. It-triq il-qudiem hi li ikunem hemm elezzjonijiet tal-Kunsill Leġislattiv bikrija u l-kwartet għandu jaċċetta id-deċiżjoni tal-poplu. Sinjura Ashton, aħna stennejna ħafna sa wasal il-waqt li naġixxu. Is-Sinjura Desarnes. dak li ġara ma nistawx naċċettawh. Il-persuni dependu fil-parti l-kbira eh, mill-għajnuna barranija jiexu pero minar ġejnu minar tama. L-imblok huwa kontraproduttiv. Issa ħadak li aħna rridu nraznu U dan jintuża bħala skuża mill-mexxija tal-Gaza biex jiġġustifikaw kollox l-ekonomija li tfarket u l affert korra korra jiġru. L-Unjoni Ewropea tittaġixxi din fl-istess waqt għandha tiggarantixxi s-sigurtà ta' Iżrael u tinvesti biex tara li jkun hemm tneħħija tal-imblok. Mbagħad aktar il-qudiem id-daħal kontroll Ewropew. Din għadha teżisti bħala għattura u li nitkellem bleħen wieħed u tqiet il-mezzi tagħha kollha, il-politika budġetarja, il-politika kummerċjali, il-politika ekonomika u l-politika l-iżvilupp għal għaddi ta' mira waħda, il-koesistenza ta' dawn iż-żewġ stati għal dejjem. Grazzi. Grazzi ħafna, il sinjura Ġoli minuta u nofs. Sinjura Rappresentantolja, eżis kollegi. Wara żjara li għamilna aħna f'Gaza bejn is-26 28 ta' Mejju, delegazzjoni tagħna b'mod unanimu talbet biex ikun hemm tneħħija immedjati u għal dejjem tal-imblok li qed jiġi imqiegħed minn Iżrael. U dimni dan l-affarijiet korroħ humanitarji li qed jiġru qed naħorġu din ir-riżoluzzjoni komuni nittamaw li tkun votata b'maġġoranza. Però eh, li nitkellmu bleħen wieħed mhix ħaġa vitali imma ma, ma nistawx naġixxu minajra. Hemm bżonn għaqda fl-Unjoni Ewropea biex aħna nkunu attur ewlini u kredibbli fil-paċi għall-Ewropa. L-arħat li tista' tiġri barra din id-drama li ġrat tal-fuq il-flotta li ikun hemm l-indifferenza u l-nazzjoni minħabba li ma nkunux maquda. L-Unjoni għandha bżonn tagħmel qabża politika m'għandix biss id-dritt imma dmir li taġixxi li tiddialoga waqt ukoll li tikkundanna u tissanzjona l-affarijiet meta jkun hemm pajjiżi li jkunu qiegħda f'periklu mhix ħadd jew ieħor. Sinu rappreżentanta għolja, r-responsabilità tagħna illum hija enormi ma nistgħux nikkontuntaw ruħna illi nqodu nibnu bla jeda l-bini li jkun ġarraf, irridu nibnu il-paċi u dini li namluwa issa. Dan jitlob li jkunu għalbina u li nkunu sodi. Irridu nibnu allajanzi b'mod partikolari ma l-Istati Uniti u t-Turkija. U mux inċedu l-pressjoni eh, diplomatika fuq Izrael sakemm eh, ma, ma jitneħiġ dan l-imblok u sakemm inkjesta internazzjonali indipendenti issir. Grazzi ħafna s-sur Karim issa. Signora Ashton il-fat li inti Gaza kif għamilt u l-istqarijiet pubbliċi li jintamilt minn dak iż-żmien law juri b'mod ċar din il-kamra serjetà ta' kif intu l-uffiċċju tiegħek qed titrattaw din il-kwistjoni. Din hija kwistjoni umanitarja flimkien ma' sensiela ta' kwistjonijiet oħra wkoll. Imma jien qed insom qudiem għajnejna tal-istorja li wasitna fejn aħna qegħdin illum u niftakar tajjeb diskussjonijiet li qegħdin isiru f'din il-Kamra fl-2006 kemm fi frar u kif ukoll f'April fejn kien hemm ħafna membri wieħed wara l-ieħor li ħeġġu lill-Unjoni Ewropea u lill-Iżrael biex il nista Gaza ma ma jitrattawx kif qed jitrattawhom, però dak eżattament li għamilna u reazzjoni tagħna kienet żbaljata. Billi ħnoqna l nista Gaza, issa sibna ruħna fil-qada li qegħdin fiha llum, issa mod wieħed kif nimxu l qudiem u danu illi nindirizzaw din il-kwistjoni tal imblokkar direttament hemm ħafna miżuri prattiċi li nistgħu nieħdu l-ewwel miżura għandha tkun li niżguraw illi Izrael taġiġi btal mod fejn huma iħallu il-prodotti li hemm permessa li jom jgħaddu u mhux ikollhom dik il-lista kif qed jaħdmu llum. Jekk joġobkom, konċentraw fuq din il-kwistjoni malajr kemm jista' jkunu minnu fih. Kirjus eh, Lejarik. Grazzi ħafna s-Sinjura Lu Lejarik, fissem il-GNGN. Is-Sur lejarik s sinjura rappresentanta Olja, jilna ħafna sali l-istituzzjonijiet internazzjonali u l-organi Ewropej jamlu ħafna u bla tmiem, jużaw l-istess klim, l-istess azzjonijiet, ħafna klim, minna ma jkun hemm azzjonijiet ċari fuq is-sigurta' u l-paċi u li jaraw li jkun hemm eh, eżistenza ta' frontieri ta' stat Palestinjan skont il-frontieri tal-1967 mżon bżonn azzjonijiet ċari u qawwija minna ħata tal-Unjoni Ewropea kien hemm ta' piraterija fis-sens ta' dritt internazzjonali fl-ipra internazzjonali kontra konvoj umanitarju mux li inoħallu li ta' parti sir din l-inkjesta fej il minu ħati ħajuħlo l-orti tijaw stess li ħanimxu l-qoddim u laqas billi nikontentaw ruħna proġett vak ta' restrizzjonijiet anqas tal-imblok li l-affarijiet ħa siru għall-aħjar. Irrid titneħħa l-imblok, ek nistgħu nimxu, għandkom lodot biex tagħmlu dan. Iva, rridu noħolqu missjonijiet ta' supervizjoni Ewropea flimkien ma' stati membri oħra fuq il-punti ta' passaġġ fuq l-art u fuq il-ftejm. Rridu nissospendu l-ftejm bel-Unjoni Ewropea u Iżrael sakemm ma jkunx hemm pass il-qudiem fil-fatt. L-importazzjonijiet ta' prodotti li jiġu mill-artijiet eh, li huma okkupati irridu nwafquhom. Nkella kollox se jkun għal xejn. Nagħmel mistoqsija miħa jagħmel inkjesta serja fuq l-assedju li sar fuq territorju Iżraeljan fil-ħabsijiet Iżraeljani. Jiena nixtieq illi twafqu t-teddidiet li qed jiġru mill-membru parlamentari Izraeljan ehm, Zlarbi, eh, Sinjura Rappreżentanta Ulja, għandek il-mezzi biex tagħmel dan u aħna qegħdin warajk. Provera issa għal minuta u nofs. Grazie Presidente. Grazie President. Mill-ewwel aċċertament tal-fatti qed naraw li huwa evidenti li l-flottilla ta' Gaza kellha għanijiet iktar politiċi mill-umanitarji. Il-konvoj ġi preparat mill-IHH, organizzazzjoni torka marbuta mal-estremizmu l-Islamiku u barra minn hekk il lejlid il-bejt tal-flottilja il-lider ta' Hamas ħanih stqar li jekk il-bastimenti jaslu f'Gaza tkun rebħa l-Hamas u jekk jiġu interċettati xorta waħda tkun rebħa. Innu ta' interess fil rigward l-anijiet umanitarji ta' din l-ispedizzjoni turi n-nuqqas ta' Hamas li tilqa l-Gaza għall emanitari anki li waslu permezz tal-portaġ dod u anki l-bastiment terlandis Rachel Corrie anki naraw inqasi tal-ANP u anki fil-rigward it-komplija tal-proċess ta' paċi. Naraw l-imblok novali fil-rigward leġit mill-Eġittu tal-2007 fejem il-kontroll ta' traffikar tal-armi u daġi maqbul mill-President tal-ANP Mahmoud Abbas fil laqgħa tiegħu mal-President Obama u aħna għandna l-konferma fuq il-gazzetti kollha. Irridu nevitaw li Gaza sir post ta' attakk ta' bil-missili kontra Izrael u element ta' nuqqas ta' stabilizzazzjoni fil-bilanċ tal-arja ta' din iż-żona. Iżda rridu waslu flus ta' għajnuna monetarja biex ntaffu il-dbatija tal-popolazzjoni ta' Gaza u għalek nitlob l-rappresentantoli biex jitlob li kunem inkjesta fuq il-fatti fir rigward l-involviment ta' pajizi pa' Turkija u l-Iran fl-organizzazzjoni ta' din l-espedizzjoni. Grazie. U van der Stöp ja Grazie ħafna l sur van der Stöp pal-minuta. Grazie ħafna. Persuni illi ħatru eh, il-fusom eh, bħala difensuri eh, tal kwestjoni il soldati telofu fuq il- vapur, però ntlaqtu b'mod paċifist. Lan tal-flotta ma kienx li tingħata l-għajnuna, imma li jfittxu l-konfrontazzjoni ma' Izrael. Il-Bahrin qalu li kien hemm kuntatti fi qrib l-organizzazzjoni u l-Prim Ministru Tork Erdogan u li l-gvern ta' dan il-pajjiż kandidat kien involut fit tħejja ta' din il-flotta. Huwa minnu li l-organizzazzjoni torka lajċa kienet fuq il-bastiment u għanda rabta mal Hamas, nfakarkom Hamas għadha meqjusa mill-Unjoni Ewropea bħala terrorista. Nixtieq nagħmel mistoqsija nixtiequ li jkun hemm inkjesta fuq il wol ta' Turkija f'dan kollu x'kien eżattament ir-wol ta' Erdogan u ta' oħra f'din l-kwistjoni kollha kemm is-sur Galer minuta. Grazie ħafna, Sur President, jena nappoġġa il-fatt li hemm bżonn ta' inkjesta internazzjonali li fija għandu jkun hemm esperti internazzjonali li timxi wkoll skont ir-regoli internazzjonali u li fatt li jkun hemm din li inkjesta tkun imexxija biss mill israeliti mhix ħaġa li aħna nistgħu naċċettaw din l-evalwazzjoni u din il-kundanna nevita nevitaw f'din ir-riżoluzzjoni jiena naħseb illi il-fatt li din il-flotta kienet għanda x'taqsam ħafna ma l-sitwazzjoni umanitarja fil-Gaza. Aħna ma nistawx namluha leġitma din dan l-attakk kifetna għelet li ċertu għahdajat jinżam prigjonier u n-nis tal-Gaza qed ikunu iktar eh, radikali kontra l-Izrael laqas dan huwa fl-interess tal-Izrael fil- fajnejn ukoll tal izrael tal-Palestinjani l-Izrael qed jidru kuroħ ħafna u hemm bżonn li konna din il-lista minflok din l istan tal-affarijiet li ma jistgħux jidħlu fil-Gaza aħna rrid ikollna lista ta' kull prodotti li jistgħu jidħlu fil-Gaza u jiena naħseb ukoll il-fatt li irrid titneħħa il-blok maritmu l-Izrael trid tikkonsidra il-proposta illi tresqet il bira dwar il-bastimenti li jmorru il Gaza u l-tip ta' kontrolli għandu jisir. Ingrazzjak. Sur Panzer. Grazie President, xejn ma jista' jiġġustifika dak li ġara u nħossni rrid ngħid li qed inħabtu wiċċna ma' qatt ta' dilettantiżmu min-naħa tal-Iżraeljani. Forsi qatt m'hemmx għarfin fir-rigward il-mexejja tal-Iżrael li sigurtà tal-Iżrael tista' tinkiseb biss jekk il-proċess ta' paċi jibqa' il qudiem u mhux billi jkun hemm aktar tensjoni fil-post u għalhekk ir-riżoluzzjoni li prezentat li ġi fil-Parlament huwa għatweġib importanti għal din l-istituzzjoni fil-kwestjoni ta' ġestjoni diffiċli ta' Gaza. Nafu id-dramma li ġarat hemmhekk u għalek hemm bżonn ta' qabża fil-kwalità biex nkunu nistgħu nikfrontaw din il-kwistjoni kollega jina nħoss, Sinjura Ashton jina nħoss li dan huwa ruol importanti tal-Ewropa li jkun hemm aktar b'saħħitha li jkollha lan li tpoġġi fi triq tajba dawn il-kwistjonijiet biex nwaqfu din il-politika ta' settlements u li neliminaw l-imblok fuq Gaza. Il-Parlament Ewropew b'din ir-riżoluzzjoni joffri punt ta' riferiment għalek għanna nużaw biex bekk l-Unjoni Ewropea tista tassow tkun ta' kontribut biex bekk nelbu dan il-konflitt u li nwaqfu kompletament il-pozizjonijiet estremisti biex bekk ikunem il-paċi f'dawn iż-żewġ stati. Grazzi. Irjus Lamsdorf jan l Istur Lamsdorf. Grazzi ħafna, Sur President, vitmi li jisfaw maqtula fil-31 ta' Mejju. Aħna nixtiequ illi ngħidu illi aħna jidispeċina ħafna, naturalment, kulħadd qed jara illi l-Iżraeliti ħibibhom mhumiex qegħdin jimxu imexxu politika negattiva l-attakk li kien sar fuq din il-flotta ma kienx din jitusu kien verament mhux proporzjonat. Jiena naħseb illi apparti mill-imblok marit ma hemm l-imblok politiku wkoll f'Ġerusalem. U dan hemm Naturalment, għal darboħra ma stimajniex tajjeb kif suppost, jina naħseb illi l-Izrael u koll ma, ma jistawx ikunu interessati illi aħna nerġa' jkollna inkjesta fażulla li ma tkunx tajba. L-Kummissjoni Ewropea titterġa' tipprova u tappella li jkun hemm mandat ġdid għalli jkun hemm verament kontroll tajjeb jekk aħna nixtieq nkunu attivi f'din f'dan ir-reġun bħala Ewropej. Jiena naħseb illi eh, Galet Xalid irrid jinħeles ukoll minn dan ir-reġun. Grazzi. Minuta, Signora Flot, grazzi ħafna disa vittmi tal attakk Izraeljan fuq il-flotta eh, f'Gaza illi eh, ġewwa attakati balal li ġew sparati lejn darhom setaw kienu ta' nazzjonalitajiet differenti ma' nsertaw disa li huma torrok u wieħed jista' jimmaġina li l-gvern eh, jimmobilizza ruħu anke l-ferma pubblika u xi tridu ridu jridu jgħidu illi il-gvern Erdogan qed qiegħed pressjoni fuq il-gvern Iżraeljan bħal kieku din hija kwestjoni turko-Iżraeljana. U dinja prova li Turkija deċidiet illi dawar wiċċa li l-in mill-Ewropa u għed tagħmel linja ġdida fil-politika barranija tagħha. Signor Ashton, neħi l-ambigwita minn din il-kwistjoni. Għajdu mod ċar. Għajt li s-sur Erdogan qed jiġi mill-uħ mill-fema publika għara għar arbija. Erdogan qed juża l-miżuri eh, politiċi biex jikseb il-popolarità. Eh, dan huwa aktar effettiv mill-vjolenza u l-estremizmu din hija tema din hija ħaġa politika li aħna nistgħu napoġġaw u eh, nistgħu eh, inħedġu. U nixtieq sinjura għaxtin eh, li jinti tajdin il-ħaġa bla tlaqli. Sur Tussas. Grazzi ħafna Iva, rridu nikkondannaw l-attak <clears throat> illi sar fuq din il-flotta ta' għajnuna umanitarja li kienet diretta lejn il-Gaza kien hemm bosta nies li sfaw midruba u disa minn nies li sfaw maqtula f'dan l-attakk. Għal darboħra aħna qegħdin naraw biċċar illi l-Iżrael qed ikompli jattakka l-poplu Palestinjan. U l-Iżrael qiegħed ikun appoġġjat ukoll minn ħafna organizzazzjonijiet mill-Amerika kif ukoll minn organizzazzjonijiet internazzjonali l-Unjoni Ewropea ukoll għandha tort mhux biss minħabba li aħna ma kundannajniex kif suppost il-vjolenza illi ntwerret mill-awtoritajiet Iżraeliti iżda minħabba illi mill jidher aħna xorta waħda tinkomplu naħdmu mal-Iżraeliti ħalli naħdmu fuq ftehim fuq eh, eh, l-ajru mal-Iżrael u maħna din ngħidu xej fuq il-vjolenza minnaħa tal-awtoritajiet Izraeliti kontra il-poplu Palestinjan. Aħna wkoll rridu naraw illi anke fil-Kastal Gaza l-Izrael dejjem jgħidulna li huwa minħabba l-azzjonijiet tagħhom huma minħabba s-sigurtà tal-poplu Iżraelit, però dawn l-attakki taqtil fuq il-poplu Palestinjan u kontra wkoll popli ta' ċittadini ta', ta pajjiżi oħrajn internazzjonali jiena naħseb illi dinja redikola jekk aħna ma kundannawiex u eh, aħna rridu nikkondanaw kif suppost hemm bżonn illi nikkritikaw din il-politika illi eh, ila sim mill-1967 medu twaqaf dan l-istat. Grazzi. Eżis kollegi ma nixxeqx nwaqqafkom, pero hemm bżonn nżommu mal- ħin illi għandkom allokat għalikom u jiena nixtieq nitlobkom ukoll sabiex intom titkellmu biss għall-ammont ta' żmien li għandkom allokat għalikom. Grazzi ħafna jiena u ukoll nixtieq illi nitkellem u nikkundanna dan l-attakk, però fl-istess jien ukoll nixtieq li nappella lill reprezentanta Olja, li Sinjura Ashton. Dan il-mandat ma jistax nippermettilna li aħna nkunu suġġettivi, aħna rridu nibqaw oġġettivi f'dak li għandu x'jaqsam il-vant nofsan, rridu nqogħdu attenti ħafna f'dak li għandu x'jaqsam ix-xogħol qed isir mill-attivisti. Ħafna drabi aħna nisimgħu xhieda illi jgħidulna l-istejjer illi jaraw bajnihom stess dwar l-azzjonijiet umanitarji illi ġili kollom u kollanijiet politiċi marbuta maħħom. Kienem organizzazzjonijiet torok u koll li kienu attivi f'din l-operazzjoni jina għandi rispet kbira Turkija, pero dan nissa ma jfessirx illi il turkija għanda tkun eh, għandha l-unika responsabilta għal din l-azzjoni. Sinjura Ashton, hemm bżonn li konna stampa oġġettiva ta' dak li ġaraw jina nixtieq il-nitolbok għalli twaqqaf kommissjoni għall-inkjesta ta' dak li ġara u anka sabiex naraw eżattament eh, dan kollu kif joqgħod fil-kuntest tal-istorja tal-għajnuna umanitarja. Is-Sur Meltzer, għamilu ta' nofs. Sur President, Jina naħseb li u veru dak illi għalu posta kollegi fostom is-sur Belder ġifiri illi fil-gazam u kol bosta nis illi għedin eh, jiprovaw jiprovokaw u pero fl-istess ħin anka l-Izrael għanna nejdu li ħadu azzjoni b'mod sproporzjonat u ħafna nies minħabba fihom sfaw midruba u, u disa minn nies inqatlu wkoll. Importanti wkoll li aħna nagħtu il-mezzi li għandhom bżonn li għantant għandhom bżonn il-poplu tal-Gaza u mhux ma nibatu nwaqfu l-armi milli jaslu f'dan it-territorju iva din hija ħaġa tajba irridu naraw ukoll li l-Unjoni Ewropea tibqa tinsisti li l-Izrael jirrispettaw id-drittijiet internazzjonali u id-drittijiet illi kienu ċari ħafna meta twaqqaf dan Izrael, l-Istat Izraelit. Dak għandu xaqsam l-imblok tal-strippa ta' Gaza u koll il-poplu Izraelit kif ukoll il-poplu Palestinjan li qed ibatu allura rridu nippruvaw inwaqfu neħu dan l-imblok mill-iktar fis possibbli. Jiena nixtieq illi aħna nkomplu nirrappreżentaw din il-pożizzjoni anke fid-diskussjonijiet tagħna mal-Gvern Iżraelit. U uh, nafu li din itwassal għal iktar problemi fil-vant nofsani u aħna sabiex nirnaxxina nilħu il-paċi f'dan ir-reġun hemm bżonn li l-Iżrael ukoll jagħmlu l-parti tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal minuta u nofs is-Sinjor Xifler. Grazzi l-ewwel net eh, kondoljanzi mal-familji tal-vittmi ta' din l-operazzjoni militari li waslet għall-imwiet Izrael kontra dritt internazzjonali wassal għal diżastru umani u uman u anke għal deteriorazzjoni tal-qada soċjoekonomika. 42 tal-ħaddima edha 75% li qegħdin fi problemi f'dak l samma li kellu jidependu mill-għajnuna barranija. L-Unjoni Ewropea li hija l-ewwel donatur f'dik l samma l-għajnuna umanitarja li tasal fi territorju Palestinjan li tieħu miżuri meħtieġa sabiex twaqaf din is-sitwazzjoni jiena kont f'Gaza 15 ilu l-qada ta' Gaza hija naċċettabbli mill-att umanitarju kif eh, qalu l-kollegi qabel l edewwa ta' Iżrael huma dawk li qed jazzardaw jikkritikaw l-Izrael. Dan il-blok mhux denju tal-poplu ta' Izrael. Sinjura Ashton irridu nwafqu dan l-imblok u kollu kemmu għax biżiet ikollna naqra korraġġ politiku għandna l possibilta u għandna l-mezzi biex nagħmlu dak li nixtiequ. Kirija Kretu ġena lebto. Mulċmez, doamna. Is-Sinjura Kretu minuta. Signora Rappresentanta u li Sur President, aħna konna xida ta' farijiet korra kien hemm ħajjit tal-bnedmin li ntilfu. Hija sitwazzjoni li tidher li qatt ma ħadd intemm dal-imblokk jaqret il-perspettivi ta' dialogu u rekonċiljazzjoni. Minna ħatana l-Unjoni Ewropea hija l-akbar donatur fir-reġjun Għalek aħna u koll għanna nsiru s-sieħeb politiku l-aktar importanti fid-daw tal-ammonti kbar ta' flus li aħna nużaw biex nejnu lil palestinjani fit-territorju okkupat u l-barra minn dan it-territorju. Dun għamlu aktar biex nħarsu drittijiet tal-bnidem fil fat nofsani u biex ntejbu l-qada ġeostrateġika ta' Turkija u sabiex u konna raw l-pajizi għarab ikollhom ruol aktar importanti Plenuna monetarja u importanti li nħedġu soluzzjoni sostenibli sostenibli b'żewġ stati biżviċ xin biex ikun hemm paċi stabilità fir-reġjun. Mr. Minuta. Bana Guspa Ashton. President Baronessa Ashton. Għandi nibda billi naħseb billi nitlob minuta ta' silenzju għal vittmi fuq dan il-konvoj militari ma eh, ma nixħin. Pero xtaqt, infakkarom tal-anqas bil-klim. Grazzi ħafna Baronessa Ashton għal starrija tijek li kienet waħda li saret fina u fuqta u ta' dinjeta l-Unjoni Ewropea. Din qed iġib it-tama <clears throat> illi wara din ir-riżoluzzjoni l-Unjoni Ewropea kollha rwol aktar konsistenti fil-vant nofsani dan ikun rwol li basat fuq il-ħarsin ta' ġittijiet tal bniedem tal-istat ta' dritt, tar-regoli internazzjonali u tar-regolamenti u ta' ġittijiet tal-bniedem illi japplikaw il-kulħadd u huma indiviżibbli. ħafna drabi nsemmu il-kantejn maġiċi soluzzjoni f'żewġ stati seminijat ta' illum, imma rridu narraw naqra x'qed jiġri b'din is-soluzzjoni ta' żewġ stati. Ma nix biss nifukaw fuq medda ta' każa. imma għandna naraw li jkun hemm politika attiva. Is-Sur Shoflin minuta u nofs. Grazzi ħafna Sur President, rappreżentanta Olja. Din l-aħħar kriżi rridu narawha bħala sintomu tar relazzjonijiet diffiċli ħafna bejn Izrael u l-Palestina. Għalfejn ma marnex nix nsibu soluzzjoni tal-konflitt bejnietom. L-aktar tweġiba faċli li nqodu eh, waħlu f'kun f'naħħa jew foħra li ma kienux responsabbli Itnejn tnejn li huma jgħidu r-riżultat ta' paċi imma r-riżultat huwa differenti. Soluzzjoni aċċettibbli għal kulħadd xorta eh, ah, mhix parti minn soluzzjoni li Izrael jew il-Palestinjani għandhom f'moħħom. Huma dejjem iħarsu l-interess tagħhom għax kwalunkwe soluzzjoni li jaslu għalija ħadd wassal biex is-sitwazzjoni tagħhom tkun aktar eh, dajfa. Minnaħa tal-Palestinjani, minnaħa tal-Izraeljani, eh, jisu li l-problema ta' stat Palestinjan Dan ifisser li jkollhom problemi ta' sigurtà min-naħa tal-Palestinjani dan ifisser illi eh, ikollhom jaqsmu is-seta ma' fataħ. Jiġifieri it-tnejn li huma ħajjitilfu fil-fema tagħhom sakemm ma jkunx hemm soluzzjoni aħjar minn dik li hemm bħalissa il-konflitt ser jissokta u traġikament ukoll. Ja, ena lebtu. Colleagues, Mrs. Sir Farm, kollegi, Jina rappresentajt il-Komitat tal-Budget. Ġimma qabel ma ġraw daw l affertu konta meg darbohra qabel, nittamaw li din il-ġraja traġika ta' għadna wara xi konklużjonijiet wara sforzi mġeddet biex ikun hemm islim. Jekk l-imblok ikompli, dan ser iwassal għal diżastru umanitarju bla dubju. L-imblok edizom l iskerm li jimbnew u l-isptarijiet il-budget tal-Unjoni Ewropea li qed jikkontribwixxi għall-għajnuna allura għandu effett fuqna wkoll. Kien hemm nuqqas ta' materjal allura waqgħu ħafna allura l-Unjoni Ewropea trid tieħu pożizzjoni fuq id-dimnetu u tqiegħed pressjoni fuq Iżrael biex ibiddel il-politika tiegħu. Ħafna mill-popolazzjoni ta' Gaza hija ma' magħmula minn tfal u qegħdin imbagħtu Mux għet jgħamil sara li l-om biss imman kelli l-ekonomija l-Unjoni Ewropea għanda tiħu responsabilta hija stess biex torganizza trasport eh, li jimxi fil-paċi, jimxi bil-paċi lejn Gaza. I am a friend of Israel, but... Jena ħabib ta' l-Izrael, iżda ma fissirx li jena nippermetti l-istat tal-Izrael li ma jkollux autokritika tal-gvern tiegħu. Jiena nikkundanna lek ir-reazzjoni sproporzjonata mill-armata Izraeljana. Jiena rrit li l-imblokki jiqaf anki biex ikun hemm l-kontroll ta' armi illegali. Jiena nħoss li din ir-riżoluzzjoni importanti li xija assurda li nikondannaw l-Izrael l-ewwel u mbagħad nitalbu li jkun hemm inkjesta wara. Hemm ħafna affarijiet li mhumiex ċari, inkluż ir-rwol tal-organizzazzjoni IHH tal-Turkija hemm bżonn ta' inkjesta ċara u bżonn li dan nagħmluh. Jiena nirrispetta Turkija u l izrael Turkija għandha raġun li tkun irrabjata iżda jkun aqli li nagħmlu fuljet li jitkellem bħala li l izrael li tilfet il-leġittimità tagħha u li tinkludi wkoll il-Ġudaizmu imur kontra l-istat ta' l-istat Nittama li l-Izrael u t-Turkija issa jibdow jużaw ir raġuni Grazzi. Sajja jena mislibtu. L-Onorevoli eh, Grazie ħafna, Sur President. Rridu nikkondannaw dak li ġara il-mwiet u dawk li ndarbu huma persuna militari, imma l-mira ta' din il-flotta ma kienieċ mira umanitarja, imma mira politika. Fil-fatt, din il-flotta marret hemmhekk meta il-negozjati bejn Izrael u l-Palestina reġgħu bdew. Allura hawnhekk għandna sitwazzjoni naqra konfuza. U għanna u koll din il-situazzjoni f'dak li għandu xaqsam mal-merkanzja li kienem fuq din il-flotta li sempliciment se tettaddi minn fuq l-art, ma kellhomx għalfej għaddu il bahar Izrael accetta Eh, dan il-komitat tinkjesta bżewġ rappreżentanti internazzjonali ħaġa tajba. Imma ovvjament l-imblok fuq il-bazi marittimi ma jmux kontra dritt internazzjonali. Allura, Sur President, Izrael <clears throat> irrit jizgura ruħu li ma jkunx hemm attakki mir brockets meta jitneħħa l-imblok U dan huwa l-mod ta' kif rridu nimxu l-qoddim. Allura nagħmel sejħa lil Baronessa Ashton biex naraw kif nistgħu nwafqu dan it-terrorizmu. L-Organizzazzjoni Palestinjana għandha tirrikonoxxi l-Istat Iżrael u teħles lill-Soldat Xalit. Me alegran sus palabras, señora Ashton, comprometiendo los esfuerzos. Grazie, President. Jiena nħoss li hawnhekk qegħdin nikkompromettu l-isforzi tal-Unjoni Ewropea fuq dan is-suġġett bil-klim tal-Iżrael. Issa naraw x'ser jagħmlu l-Kunsill Kummissjoni għaliex bl-attakk għal flottilla umanitarja l-Iżrael xeklet l-impunità tagħha marret kontra l-dritt tal-bniedem u anke dritt Eh, marittimu internazzjonali. Dan huwa tkasbir li jmur kwalinkwa kontra eh, konsiderazzjoni tal-Izrael għaliex aħna bħala prinċipju niddefenduhom iżda l-istrateġija ta' sigurtà tal izrael hija strategija ta' sigurtà ta' sigurta ta' prevenzjoni għamlet limitu għolli ħafna l-Izrael fl-ambitu ta' stabilta u sigurta u għalek ma jistawx iġun posti maqbija ta' dinja għalek aħna għedin nistaqsu li fl-ambitu tal konsil ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Izrael ikun hemm inkjesta internazzjonali li tkun kredibbli fuq dan l-attakk. Barra minn hekk, kunem ikun hemm it-tnaħħija tal-embargo u l-lin mis-sistema tal-listi Irrid ikun hemm it-tiġdid tal-proċess ta' paċi bil-possibilità li narfu l-istat tal-Iżrael effettiv. President, Sinjura Rappresentanta Olja, dan l-attak fuq bastiment ċivili mill-Komandos Izraeljani qed jitlob ovvjament li jkun hemm inkjesta imparzjali u kredibbli. Imma x'mertu nistgħu nagħtu lil kumitat tankjesta li ħatkun il-parti interessata u l-imħallef dan l t-taqsar fibra internazzjonali dan u attak li konċerna l-ura l-komunità internazzjonali u dan jinteressa b'mod partikolari l-Europa illi għandha xtajti taħamma l-Mediterran. L-Europa illi trid tissemma leħinha aktar u timplika ruħa aktar mod qawwi fit-tfittxija ta' soluzzjoni politika bazzata fuq żewġ stati li kull wieħed minnhom ikollhom il-Ġerusalem bħala l-kapitali tagħhom. L-Ewropa qed tagħmel sforzi finanzjarji konsiderevoli biex tikkontribwix għall iżvilupp ta' territorju Palestinjan. Ma f'xorta ħażina din eh, mhix preżenti ħafna fil-proċess politiku li għandu jwassal għal ħolqien ta' dan l-Istat Palestinjan. Ir-rida tajba finanzjarja u budġetarja illi aħna nuru mhix bizzejet, aħna u għandna għanna nesprimu rieda politika u nieħdu il-mezzi fidejna biex insemmaw leħenna grazzi. kirjus ħawit jena lebtu. Is-sur ħawet għal minuta. Grazzi President, <clears throat> fil-żmien qasir li għandin nixtieq intenni l-klim li għadna minn f'din il-kamra mill-li għalunna sitt attivisti u ma fakruna li mhux biss disa persuni mietu iżda 55 midruba u għatem moħrajn li għaddhom taħt kondizjoniet serja. Nafu li kien hemm preżentanti ta' NGOs minn 32 pajjiż differenti. Kien hemm musulmani, ateisti u ħafna kulturi differenti. Qalu li l-kargo kien totalment umanitarju ma kellux għanijiet militari kienet zom grazzi għad donazzjonijiet u għalu li kienem til taħħom u issa l-karatri taħħom qed jiġu maqtula. Rajna x'kienem li kienem it-torturi u kienem iswat. Għalunna li hemm sitt bastimenti diġà għal eh, bejt fl-ulju u ħejqpaw jibatu il-bastimenti anke kiġu attakkati. Għalunna biex ma nużawx il-klim wara dan avveniment iżda nużaw il-fatti, l-azzjonijiet Għalhekk President jgħidu li pajjiż li kollu l-istat ta' dritt li jiddefenderi ruħu m'għandux kritika li l-nifsu li biex jiġi difiż u għalhekk irid ikun hemm rispett totali tal-liġi internazzjonali u umanitarja. Is-sur Kellam Sur, Sur President aħna qegħdin nistaqsu biex ikun hemm inkjesta internazzjonali imparzjali għaliex dan kien inċident traġiku. Aħna għandna u ukoll li noħorġu b'konklużjonijiet maġla għalhekk jiena kuntent l-lum li ngħid li din il-kwistjoni ma kellha rebda rabta mal-organizzazzjonijiet estremisti jew inkella għal provokazzjoni politika. Iżda l-punt kruċali hawnhekk ta' dan id-dibattitu huwa li nieħdu approċċ bilanċat. Meta aħna qegħdin nistaqsu lill-Iżrael biex inneħħu l-imblok, aħna qegħdin nistaqsu lil Hamas li ħadu s-seta banijiet militari u mhux qegħdin jarfu l-eżistenza tal-Iżrael biex bekk waqfu l-attakki kollha kontra l-Iżrael. Nafu li hemm il-kriżi sunna fil-Gaza u għalhekk dawn huma marbuta ma' xulxin, għalhekk aħna nsaqsu lilek unessa Ashton biex tieħu l-inizjattiva li hija importanti biex tiżgura li l-monitoraġġ internazzjonali fuq il-Gaza u l-pożizzjoni ta' dal-Parlament huwa li aħna neħtieġu nfasslu mill-ġdid il-politika tal-Unjoni Ewropea fl-Lvant Nofsani. Grazzi. U kirjux Busutil jena mis Is-sur Busutil. Grazzi, Sur President. Nixtieq anki jien ninaqat mal-kollegi li kundannaw l-attakki fuq il-flotilla li ridet tmur Gaza. Sur President, dawn kien, dawn kien riżultat ta' azzjonijiet sproporzjonati u ksur sfaċċat tal-liġi internazzjonali min-naħa tal-Iżrael. Dawn l-azzjonijiet irriżultaw fit-traċedja fejn spiċċaw til fuħajitom numru konsiderevoli ta' nies. Ovvjament ħadd minn dawk li dejjem ifittxu l moderazzjoni f'din il-kwistjoni ma qatt ċaħdu d dritt li għandha l-iżrael li tħares u tipproteġi ċ-ċittadini tagħha minn attakki indiskriminati. Iżda fl-istess ħin din l-attitudni tal-Iżrael li minn għalihom li għandhom xi liċenzja speċjali li jiksru l-liġi u li joqtlu lil min iridu u kemm iridu f'kull ħin meta jfetlilhom hija attitudni li ma tistax tiġi tollerata. Għaldeqstant, jiena ninaqat ma' dawk li jinsistu għal inkjesta imparzjali li tirrifletti l fatti kif ġraw biex bekk tittieħed ir-responsabbiltà ta' dak illi sar. Grazzi ħafna. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Gaza și Il-qada f'Gaza u dak li ġara bejn il-forzi Izraeljani u l-flotta għandhom effetti ta' stabilita fuq il-vant nofsani u dan konsegwenzi diretti fuq il-proċess ta' paċi fir-reġjun. Il-kriżi umanitarja f'Gaza rridu nikkondannawa nixtieq naħtar din l-opportunità biex nagħti l-kondoljanzi tiegħi lill-familji tal-vittmi ngħid naħseb li Iżrael ikollu aktar xirbaħ jekk ikun aktar miftuħa l-kooperazzjoni fuq skala internazzjonali, anke mal-ġnus ma'uda. Jiena nilqa' deċiżjoni ta' Izrael li wafqu komitat inkjesta ma jidirli li din id-deċiżjoni waħedha mhix biżejja din inkjesta trid issir minn Kummissjoni Internazzjonali li tkun indipendenti, kredibbli, oġġettiva fl-istess waqt hemm bżonn li jiddaħħal mekkaniżmu li jiżgura l-aċċess għall-għajnuna umanitarja f'Gaza Minajr ma jiġu perikolati l-interessi leġittimi ta' sigurtà ta' Izrael, Sinjura Rappreżentanta Olja, naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel sforzi bleda biex tfittex soluzzjoni ta' żewġ stati. Irrid nagħmel sejħa sabiex naraw kif it-tensjoni fir-reġjun ma tikbirx aktar milli il-kooperazzjoni totali mal-Komitat t inkjesta u it-taħdidiet fil-proċess tal-paċi il-fat li dawn jissubtaw u maffariet importanti. Grazie. colleagues, we have exceeded the time and I'm being told by, uh, by a secretariat that we really don't have an order. Grazie kollegi, il segretariat għalu li mannix ħin għal-proċedura KHDI u għalek sitta jew seba' minnis jistaw jitkellmu. l-Onorevoli Andri Kien. Barra minnek għanżom ħafna strett mal-ħin tal-kelma dispozizjoni. Grazzi, President, għanżom fil-qosor, aħna għanna dejjem nidefendu drittijiet tal-bniedem. Iżda rridu nastabilixxu min rrid juża l-vjolenza fil-każ tal-interċettazzjoni tal-Iżrael ta' din il-flottilla f'Gaza akbar minn hekk jiena nifraħ id-deċiżjoni li ħadet l-Iżrael li jinkludu fil-proċess ta' investigazzjoni żewġ osservaturi internazzjonali ta' livell li li jiżguraw li l-proċess ħa jittieħed b'mod imparzjali u ċar naħseb li hija xi ġaqlija. Din għandha tkompli sejjes fuq l-imsieħba internazzjonali biex ikun hemm t tnaħħija ta' dan l-imblok ta' Gaza. Iżda xinajdu meta mbagħad ħajerġa' jkun hemm ir-rockets fuq il-ċittadini tal-Iżrael u l-Ħamas ħajkomplu eh, jittantaw l iżrael għalhekk hemm bżonn ta' approċċ bilanċat u jien appoġġaħ. Grazzi. Dalgu jena l-ibtu. Ha asesinado a unos héroes de la solidaridad humanitaria, de la generosidad. De... Kinem til ta' solidarita humanitaria. Din hija ġenerożità u għalhekk jiena nsostni li l-gvern Palestinjan għandu jagħmel sforzi biex imur kontra l frintiri tal-1967. Hemm ħafna investigazzjoni li rrid isir, hemm ħafna ġudizzji li rridu jittieħdu anke fir-rigward ir-riżoluzzjoni li għaddu llum. Llum jew għadha ħajkonna nħabtu wiċċna mal-tribunal morali li rrid ikun hemm li jista jara l-istat aggressiv tal-Izrael x'qiegħed jagħmel. Kenna fil-fat tribunali oħrajn f'dan ir-rigward, u għalhekk għandna nusawhom. Grazie ħafna Sur President din l-operazzjoni li sart minn Izrael kien deżastru militari politiku medjatiku u uman fuq kollox dan wafat ħadd ma ħaddan U eh, Izrael ma għandux pajajt li għandu jkun hemm l-imblok. Għandna kundat kundanna 17 il-punt, però 17 il-punt uh, mux kolla kundan naħlifa l-wieħed, għax eh, emmek semina l-punt ta' kilat xalit. Kulħat jaff li ma kienx hemm paċifisti biss eh, abbord, kulħat ra l-istampi ta' kif eh, ta' kif tela dan il-vapur fejn kien hemm qed faħar il-ġihad u kien hemm ukoll servizzi li kienu qed juru li l-IHH m'għandix taqsam mal-Hamas. Dan irridu ngħidu ukoll, eh, rridu ngħidu l-affarijiet kif huma xi ngħidu nofs verità mhix il-verità kollha. Is-sur kofer, Budi kofer. Mikrofon jekk jogħġbok. Wait, wait, wait, wait. Sur President, jiena naqbel mal-kritika li ġiet espressa fir rigward l-Izrael u dak li qal is-Sur Franka. Iżda jekk l-Ewropa tkun relevanti fil vant nofsani, mela allura ħar kollha tibqa' imsa imsieħeb għall-Iżrael anke jekk ikun hemm kritika il-kritika hija xaġa tajba, iżda m'għandux ikun hemm il-mibeda fil-konfront tal-Iżrael u jiena nħoss li hemm min fil-kamra qed jgħid eh, li għandna ninċitaw din il-forma ta' mibeda jekk ngħidu r-reati tal-Iżrael hawnhekk iżda mbagħad ninjoraw ir-reati li qed jagħmlu Hamas naħseb li din mhix xi ħaġa aċċettabbli. Jekk takkużaw biss lill-Iżrael bħala li qed jagħmlu ġeneċidju, naħseb li din mhux aċċettabbli anqas u jekk najdu li minħabba dak li qed nagħmlu hawnhekk huwa diffiċli niġġustifikaw l-eżistenza tal-Iżrael naħseb li dik hija xi ħaġa inaċċettabbli għalhekk għandna nkunu kawti li ma noqogħdux nidħlu fisqa hawnhekk li ħajkompli ixekkel lilna moralment u jagħmel impossibbli li l-Iżrael timxi l-qudiem. Is-sur tannek għal-minuta. Jien ukoll jiddispjaċini li kien hemm min miet f'din il-flotilla, iżda nafu tfisser l-Izrael hawnhekk mhix perfetta iżda demokrazija. U għalhekk qed nistenna riżultati tal-istħarriġ li tal-inkjesta li ħasseħ minn esperti tar-Renju Unit. Ma kienx hemm għan li jużaw il-forza militari iżda baqgħu xukjati minn kienu eh, minn kien fuq il-bastiment. Ma dan kollu nafu li kien hemm il-preżenza ta' moviment tal-IHH u għalhekk għana għadin komplu b'din il-missjoni ta' provokazzjoni. Għala n-nisa u tfal tħallow jihdu f'żona ta' konflitt potenzjali. Dan kien jatem biex eh, wassal l-armi illegali minnħat tal-Iran biex bekk kompli saħħaħ l-Hamas li jtu kompli eh, blanti jew li joqtol ċittadini Izraeljani, għalek għannan nqisu daw l-affarijiet u koll. Is-Sur Marinescu. Mutsu mezzum le Grazzi ħafna, Sur President, l-Unjoni Ewropea. dejjem tippromovi l-għajnuna umanitarja u ċivili fi żoni ta' konflitt. L-għajnuna umanitarja għandha tkompli ta' salv Gaza u l-konflitt m'għandux ikollu effett fu l-sigurtà ċivili tal-popolazzjoni f'dan ir-reġuni. Midin reġixxu b'mod ċar meta dawn l-attivitajiet u umani jkunu diskreditati u jintużaw biex wieħed jaħbi attivitajiet terroristiċi u kontrabandu ta' armi f'żoni ta' konflitt. Eh, L-Izrael huwa sieħeb importanti tal-Unjoni Ewropea fatta osma waħna rridu nużaw din is subija sabiex insibu l-mezzi kostruttivi biex l-Unjoni Ewropea jkollha azzjoni eh, kostruttiva fir-reġjun. Rridu flimkien nippruvaw insibu soluzzjoni li tkun dejjema. Kollega tagħna bil issa. Como militante de un partido humanista defiendo Pala militant tal-Partit Umanista jiena niddefendi dritti tal-bniedem fi ċirkostanzi kollha għal dan il an jiena nikkundanna l-vjolenza anke dik ta' Hamas. Dak li seħ fil-kas tal-flottilla kien eżempju ta' violenza u forza sproporzjonata li l-gvern Izraeljan uża kontra l-poplu Palestinjan u jagħmlu b'mod sistematiku dan kontra d-drittijiet internazzjonali. U għalek, baronessa Ashton, jena nistaqsik li inti t-intervjeni b'kuraċ biex bekk inneħħu l-embargo u bekk ikunem eh, t-naħħija tal-imblok fil-territorji storiċi tal-Palestina. U għalek, u ma tal-mistħija li dan l-affarijiet jitkomplu biex bekk aħna nkomplu fit tġdi tal-proċess ta' paċi. Baronessa Ashton, rridu nsejħu l-affarijiet bisimhom, irridu ngħidu l-affarijiet kif inhuma biex bekk aħna jkonna rispetta l komunità internazjonali fl-Unjoni Ewropea. Burite, eh, ikirija Oken jajna lebto. Oken al minuta. Europa er Israels venner. Det har vi altid L-Europa huma ħbib tal-Izrael. Diġà konna ħbib tagħhom iżda għadna ma kenniex imġiba ta' ħbib tajbin, ħallejna li l-Izrael jagħmlu li jridu u komplow ixeklu r-reputazzjoni tagħhom u anke s-sigurtà tagħhom u l-kożistenza paċifika mal-ġirien tagħhom. Din id-darba il-Parlament Ewropew fi komuni aġixxa b'riżoluzzjoni ċara, għalhekk nixtieq ngħid il-Baronessa Ashton issent għandek il-mezzi, għandek il-possibilità li tagħmel xi ħaġa dwar dan u għalhekk għandek tagħmel azzjoni għax fik l-affarijiet ikomplu sejrin dan il-mod ħajfisser it-tmim kemm tal-Palestina kif ukoll tal-Iżrael. Tagħmel għalhekk li ħamorru lilin dawn l-istqarrijiet vagi fejn noqogħdu nħbow wara sabajna u ma nagħmlu xejn. Għandna l-mezzi taf xinti huma u nittama' issa tużhom. Grazzi. U kienu Obermajer kien lebtu. Is-sur Obermajer għal-minuta. Ja ħasra li kena dan l-attak fuq il-flotilla ta' Gaza dan għandu jippermetti li niddiskutu din il-ħaġa għal darboħra. Hija stramba li l-gvern Tork ikun wara dan il-moviment ħieles ta' Gaza. Dan l-imblok li qiegħed jimxi kontra drittijiet umanitari għamel ħajja diffiċli għal kulħadd. Hemm erba' affarijiet li rridu nistaqsu hawnhekk u nitolbu. L-ewwel nett soluzzjoni b'żewġ stati, it-tieni nett li nneħħu l-imblok u ikun hemm investigazzjoni internazzjonali ta' dan l-inċident kif ukoll osservaturi internazzjonali dan ikun utli għal Gaza ukoll. Jena nek nixtieq insejjaħ lill-President u rappreżentant qoli tal-Unjoni Ewropea li l-Unjoni Ewropea titkun b'saħħitha hawn f'din il-pożizzjoni u jekk ma norbtux sanzjonijiet u kastigi f'dan ir-rigward l-affarijiet mhux ser jaħdmu. Is-Sinjura Duran, Imbagħad is-Sinjura Deverak, L-oħrajn jiddispjaċin iżda jistgħu jistgħux jitkellmu. L-Onorevoli Dura għandna l-minuta. Grazzi ħafna Sur President, Baronessa Ashton nixtieq insemmi l-aħħar punt. Eh, miljuni ta' ċittadini Ewropej u oħrajn ukoll barra l-Unjoni Ewropea biex aħna nieħdu azzjoni kontra dak li ġara. Mijiet ta' eluf ta' ċittadini Ewropej qed jitolbu aktar mill-Unjoni Ewropea ħlif sqarrijiet Dak li ġara fil-31 ta' Mejju eh, ma nistawx nħallu ħjadim bumpanita għaw ħafna eh, nis hawnhekk. Daw mhumiex mill-artisti tal-Ħamas huma nisa zaza li huma impenjati favur il-paċi għal-jom u għad-dinjità tal-istituzzjoni tal-hemm li r-riżoluzzjoni li ħanaddu għadda tiġi applikata rridu niġġieldu kontra radikalizzazzjoni ta' dawn il miljoni ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea u l-barra mill-Unjoni Ewropea illi eh, minħabba nuqqas tazzjoni tal-Unjoni Ewropea jaslu għas soluzzjoni li radikolazzjoni hija l-uniku soluzzjoni li mhux il-każ nittama, Senjura Ashton, illi blazzjoni li ħatiħu int eh, dak janna fil-rezoluzzjoni nsarfuħ fil-fatti. L-Onorevole De Verac, jieħġu. Jieħġu. brutal du ħafna eh, emozjonijiet u kundanni għal dak li ġara fuq il-bastiment mar marmara fuq dan il-bastiment għax dan huwa ksur ta' dritt internazzjonali il-gvern ta' Izrael qed jikkundanna l-poplu tiegħu għax l-aħħar mill-aħħar qed naraw illi hemm affarijiet qegħdin waslu biex dan jitbiet mill-mira tas sigurtà fir-reġjun. Iva l-gvern ta' Iżrael għandu iċedin il-politika tal-forza. Però nixtieq insemmi l medjatizzazzjoni fuq il-flottilla ta' Mavi Marmara li saret mit-Turkija qed tixħed dubju fuq l-iskop umanitarju ta' din l-operazzjoni kollha kemm hemm bżonn inkjesta biex tixħed id-dawl fuq l-affarijiet imma wkoll fuq it ħejjiet li saru qabel madbat eh, din il-flotta u l-gvern Izraeljan għandu jinkludi li jkun hemm parteċipazzjoni internazzjonali sostanzjali f'din l-inkjesta biex fl-aħħar isibu triq ta' ġustizzja, triq ta' ġustizzja f'dan ir-reġjun. Kirija jibad proxu pa jek jtet logu jena klisti din sizitz. Grazzi, rappresentant Oli, jista etem id-debattitu jek jozbu. Uh, thank you, President. Grazzi, President. L-għonet li huwa ċara li hija meta nisma' dan id-dibattitu huwa l-importanza ta' sejħa tagħna biex ikun hemm inkjesta kredibbli. Il-membri onorevoli għandhom biċitta tarif differenti, forsi għandhom punti di vista differenti, iżda jiena ċar li qudiem għajnejja li din is-sitwazzjoni ħallet disa persuni mejtin u familji u ħbieb u qraba li qegħdin sofru. U għalhekk irridu inkjesta kredibbli u nħarsu l-qoddim li naraw il-proposti fejn ser waslunna. It-tieni ħaġa li għandi ċara u demajnija hija li l-membri onorevoli rridu jiżguraw li aħna nkunu f'kuntatt mal imsieħba u l-enin li għanna fit-teħid ta' deċiżjonijiet li ħanieħdu issa rrid nżomm kuntatt ma' turkija u li nagħmlu dam mill-ewwel ġurnata tkellimt mal izrael tkellimt mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin il-bieraħ, lill-Awtorità Palestinjana tkellimt il-President Abbas ma' mela mal-Eġittu tkellimt l ukoll u ħajġu Brussel biex jiltaqgħu mija nhar il-ġimgħa. Diskutejt fitmim il il-ġimgħa mal-Segretarju tal-Istat Clinton u anke mal-kwartett Tony Blair li qegħdin jgħah għaliex qed imur Izrael tliet darbit din il-ġimgħa fil-fatt. Aħna niddiskutuh ukoll fis summit tagħna mar-Russja bħal Mandekajt qabel u ma' 27 stat membru kollha tal-Unjoni Ewropea fejn iddiskutajna din is-suġġett f'sessjoni twila tal kunsil tal-Affarijiet tal-Affarijiet Barranin nhar it-tnejn u għalhekk kulħadd daħal f'dan id-dialogu b'ruħu u ġismu li huwa importanti ħafna biex naraw kif ħanimxu l-qoddim. It-tielet punt li xtaqt nagħmel huwa l-importanza tal-politika f'dan kollha u li nirrikonoxxu dak li kont qed nipprova ngħid qabel. Ġifieri x'inhu huma l-ambizzjonijiet tagħna. Jien irrid li l-Iżrael tkun tgħix fis-sigurtà u fil-paċi. Tlabt dejjem għal ħelsin ta' ġilat xalit, il-tqajt ma' missieru hawnhekk fi Strasburgu ftit żminilu u jiena ċara lija li fi żjarat li kelli fil-Gaza li s-sigurtà fir-raġun jiddependi kemm fuq l-abilità tal-nies ta' Gaza li jiexu ħajja normali, li kollhom dan il-miraklu li jkunu jistgħu jimbtu l-eruq u jappoġġaw lilhom infushom ekonomikament ed fl-edukazzjoni u li jkollhom il-kapaċità li jaħdmu u jivvjaġġaw bħal nies normali. 80% tan-nies fil-Gaza huma qed jafdaw fuq l-ikel li jiġu provduta mill-komunità internazzjonali, bosta minna mill-Unjoni Ewropea. Ħafna tfal mhux qegħdin fl-iskejjel u ħafna nies mhux qegħdin jaħdmu u meta kelli żjara jiena tkellimt mal-membri tal-soċjetà ċivili, tal-negozji, tal-organizzazzjonijiet ta' drittijiet tal-umanitarji. Li għattaw żmien miegħi jgħidu li x'inhu ħtiġijiet tagħhom u jina ċerta li s-sigurtà ta' dan ir reġun ta' l-Iżrael jiddependi dwar x'jista' jsir issa biex nimxu l-qudiem u għalhekk jiena fukajt ix-xogħol tiegħi u nittama li intom taqblu dwar dak li tistaw tassaw namlu, nistaw nitkelmu iżda x-tassaw nistaw namlu. U aħna ħdimna bir-reqqa mal-kwartet mod dirett biex narprovaw imbidlu din il-kwestjoni tal-lista minn 112 prodott aċċettat bħalma kien il bira u billi konna lista tal-affarijiet projbiti li ma jistawx jitlu l-Izrael biex ir-raġuni jibqa' sigur. Nittama li issa nistaw niksbu riżultat possibilment illum. Dan ikun importanti ħafna meta wieħed iqis l-ammont enormi ta' prodotti li ma jistawx jidħlu. Fjuri iva ma pasta le, ċikkolata mhux permessa, l-ħal mhux permess, il-fratt iva iżda mhux il-frott imnixxef. Insomma, dawn huma affarijiet li affettwaw il-ħajja ta' kuljum tal-bnedmin billi nbidlu din il-lista. Rajna eh, l-istorja x'all-mitna u għalek rridu li l-persuni kun jistaw jivvjaġġaw b'mod ħieles. Jiena kontet nitkellem ma' dawk inkarigati f'din il-missjoni jekk natu ħarsa lejn kami hemm opportunitajiet f'dan ir-raġun ukoll biex nkunu nistgħu nippermettu l-modija dan il-passaġġ biex ikun hemm kam xalat li jista jkun jintuża bħala modija għal trasport tal-prodotti tal-merkanzija. Irridu niżguraw li r-res uqdim il-mejda tal diskussjonijiet biex ikun hemm opportunitajiet seri għall-Unjoni Ewropea li tiżgura li din it-trasport ta' merkanzija jibda jinfetaħ, li jkun hemm sigurtà għall-Iżrael u li niprofdu l-prodotti u l-opportunità tal-nies biex jgħixu l-ħajja tagħhom mod normali. Dan kollu jaqa' taħt sfond li jkun hemm ta' prossimità u jiena fi diskussjoniet kollha tiegħi jiena provajt inħeġġeġ daw kollha imħadnin f'din id-diskussjoni biex nimmexxu l-qoddim dawn it-taħdidiet biex nimxu l-qoddim din is-sena biex insolvu l-kwistjonijiet. U l-membri jafu li hemm affarijiet speċifiċi li jridu jiġu interessati, Iżda miżjara tiegħi kemm fl-Iżrael kif ukoll fil-Palestina jiena inħoss li huwa importanti ħafna li se nimxu l qoddim U nafu li hemm tensjoni fir-raġun ma rridu ntaffu dawn il-problemi fil-Gaza. Dan għandu jgħin biex jikkontribwixxi għal dak kollha li aħna dak kollu li aħna rridu l-koll li jkun hemm paċi sostenibbli li n-nies ikunu jistgħu jimxu bħajjithom mod normali, rawmu tfal tagħhom ikabruhom u jkollhom il-benefiċċji li aħna nieħdu bħala ovvi fil-ħajja tagħna. Ευχαριστώ Αγαπητοί συνάδελφοι, έλαβα 7 προτάσεις ψηφίσματος. Grazie. L-onorevoli rċevejt seba proposti ta' rezoluzzjoni u diskussjoni għalek intemmuwa u l-votazzjoni ser isseħ għada f'nofsenar. Signora rappresentant Oli, jena nħoss li inti tista' tibqa' sa' seba ta' filgħaxija Forsi għandek bżonn ftit ħin biex titlaq mill-awla? Le, mela nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda u l-President ħatkun Sinjura Martinez Martinez.